U għazissu kommissarju Għan nerġaw nibdew bil-laqal minuti tal-laqa tal-bira u testi approvati jinsabu issa disponibli ma jider li għawħat li jgħati oġġazzjoni u jixtieq jikkumenta f'dan il-rigward u għalek nistaw najdu il-minuti tal-bira ġew approvati.